la e Signora Aniko ha tiħu eh, nkarigu fil-gvern tal-Ungarija u skont l-istatut eh, l-artiklu 7 paragrafu 1 u skont l-artiklu 4 paragrafu 1 eh, u 4 ta' regolament intern hemm vakanza wara li s-sinjura Gjuri tkun tal-etna u din eh, il-vakanza eh, din dan il-post eh, jibda mill-1 ta' settembru 2010 dan huwa l-informazzjoni li kellintikom fil-bidu u se ngħaddu għall-aġenda li għandna għallum l-aħħar abbozz ġi adottat fit tini ta' settembru u dan l-abbozz ġaġim